adottati. Kien hemm bosta kumitati illi deċidew illi jibdew bil-proċeduri interistituzzjonali skont l-artiklu 69 ċe paragrafu 1 tar-regol tal-proċedura. Dawn qegħdin jorbtu ma' mandati li nsibu fis-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew u t titlu ħajkun ippubblikat ukoll fil-minuti. Skont ma' għandna fil-paragrafu 69 ċek, kien hemm numru ta' deputati li jistgħu jitolbu bil-miktub sada f'nofsin lejl illi d-deċiżjoni tan-negozjati sa fis-seħħ tan-negozjati nistgħu nivvotaw fuqha. Jekk ma jkunx hemm talba li ssir votazzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew sa din id-data ta' skadenza li semmejtilkom il-kumitati jistgħu jibdew bin-negozjati. Nixtieq niffurmaw ukoll lill plenarja illi nhar l-erba' jiena ħan